Il-punt li jemiss stqarrija tal-Kommissjoni fuq il-kriżi fis-setturi agrikoli minn barra s-settur tal-ħalib. Welcome, Madam Commissioner, with us, and I will... Grazie. Naddilek il-kelma mela, Signora. President, membri onorevoli, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom għandin l-opportunità li nkun magħkom illum biex nispjega il-situazzjoni ekonomika kurrenti fil-settur tal-agrikoltura. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja kellha impatt kbir fuq il-settur agrikolu. Rajna tnaqqis fit-talba, eh, bidla fil-rati tal-kambju, diffikultajiet, dawn kollha kellhom impatt fuq il-prezzijiet għal prodotti agrikoli u ovvjament fuq idħul għal bidja. Stimi uffiċjali ta' dħul tal-bidja ħajkunu disponibli lejn l-aħħar ta' din il-ġimgħa madana kollu nistennaw u nobsru li jidħul ħajkun inqas ġifiri tnaqqis importanti fl-2009 meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Minħabba l-iżviluppi fil-nefqa tal-produzzjoni u fis-suq ta' agrikolu u l-prezzijiet. Wara tnaqqis fil-rajna fil-ħarifa tal-2008 din it-tnaqqis mill-ġdid e, jista nistaw nobsru l-ħajkun inqas meta mqabbel mal prezzijiet olin li rajna fil-prezzijiet agrikoli fis-sajf tal-2007 mbagħad sena wara. President, permetti li naddi minn qasam għal ieħor l-ewwel nett il-settur ta' ċereali. Fit-2008 rajna tnaqqis importanti fil-prezzijiet l-aktar minħabba eh, ħsat importanti. Madanakollu rajna li l-prezzijiet fix xar li għadda zdidu speċjalment għal amherrum u għal qamħ. Dawl ta' dawn l-iżviluppi mux xira f'dan il-mument li nieħdu miżuri eċċezzjonali per pereżempju li niftħu appalt offerta għall-intervent biex ikun hemm refużjoni tal-esportazzjoni. Dan għandu x'jaqsam mal-xajr kif ukoll mal-prezzijiet domestiċi baxxi li hemm bħalissa. Bħalma nafu kien hemm każ li nfetaħ u għalhekk dan għandu jgħin il dawn iswieq differenti. Fil-settur tal-laħam tal-majjal il-sitwazzjoni hija waħda fraġli ħafna, l-kriżi ekonomika laqtet li dan is-settur f'żmien meta ma kienx għadu rpilja mid-diffikultajiet li kellu fl-2007 Il-prezzijiet din is-sena huma anqas meta mqabbla mas-sena li għaddiet, iżda fl-istess ħin u forsi nistgħu nħarsu lejn lenti pożittiva qed eh, naraw li il-prezzijiet huma aktar stabbli meta mqabbla mas-snin tal-2007-2008. Minkejja li l-esportazzjonijiet huma inqas mill-livell tal-2008 aħna qegħdin nistennew li jkunu aktar għolin meta mqabbla mas-sena 2007. U għalhekk mod ġenerali minix qed nara ġustifikazzjoni biżejjed biex inkunu nistgħu nintroduċu strumenti addizzjonali ta' swieq bħalissa. Iżda nista' niżguralkom li aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni mill-qrib u bir-reqqa. il frottu l-ħxejjex, il-kriżi ekonomika waslet biex ikun hemm konsum domestiku aktar baxx u rajna wkoll ċertu tnaqqis b'ċertu swieq tal-esportazzjoni. Dan affettwa il-prezzijiet tal-frottoħ xejjex u l-produtturi kellhom jibdlu l-prezzijiet. Minkejja l-karatteristiċi ta' din is-settur aħna ddeċidejna fil-riforma tal-frottoħ xejjex li l-mod kif nistgħu naffaċċaw il sfidi ta' dan is-settur huwa li namlu organizzazzjonijiet tal-produtturi li jkunu aktar attrajenti u nwaslu biex l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunu responsabbli għal ġestjoni tal-kriżi. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi llum huma 40% tal-output taħħari totali tal-frotto xejjex. Dawn jistgħu jassoċjaw f'taqsimijiet aktar b'saħħithom fuq bażi tranzizzjonali li hija importanti għaliex il-kriżi ta' dan iż-żminijiet ma tafx bil-frontieri għalli tolqot lil kulħadd. Fir-riforma tal-2007 aħna ipprovdejna inċentivi għall organizzazzjoni tal-produtturi biex dan ikun jistgħu iwettquh. Ammarnijom ukoll b'ġestjoni tal-prezzijiet bodot tajbin bħal pereżempju il-green harvesting u non-harvesting li għamlu tajjeb għal tnaqqis li kien hemm Ħloqna wkoll qafas legali li jippermetti li produtturi tal-frott xejjex biex jagħmlu influenza fuq is-swieq u jagħmlu stabilizzazzjoni tas-suq. Dan wassal għal ħtieġa li l-azzjoni biex ikun hemm azzjoni minn nisfel għal fuq li l-Kummissjoni ma tistax tieħu bħalissa. Madanakollu, il-ħolqin tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi nistgħu nilqawha u naħseb li l-istati membri u l-bdiewa għandhom iħarsu lejn l-organizzazzjoni tal-produtturi li prezenti fl-istati membri differenti. Ma jkun xaqli li kollok organizzazzjoni tal-produtturi li kunu tikkompetu kontra xulxin, flok jikkompetu kontra il-settur tal-beħ bl-mnut. Il-prezzijiet ta' zejt ta' zabbuġa laħqu livell rekord erba snin ilu minħabba il-kondizjonijiet tal-klima, tal u imbagħad kellna tlet ħsat konsekuttivi u l-kriżi ekonomika waslu biex il-prezzijiet ikunu verament baxxi. Għal din ir-raġuni l-Kummissjoni attivat mill-ġdid il-ħażna privata aktar kmini din is-sena u rajna li issu suq mill-ewwel u l-prezzijiet irkupraw mill-ewwel. Għalhekk minkejja il-tbassir tal-ħsat erba' snin wara xulxin il-ħażniet fil-bidu tal-ħsat kienu baxxi ferm u aħna qed naraw skont il-konsum li qed naraw bħalissa li ħajkun hemm e, irkupru. Qed naraw sinjali timidi ta' rkupru u naħseb li għandna bżonn monitoraġġ ta' sitwazzjoni u li dan ħaj permetti li naġixxu meta jkun hemm bżonn. Din hija stampa ġenerali ta' malajr tal-miżuri fuq medda ta' żmien qasira, iżda nixtieq niżguralkom li qegħdin inħarsu lejn il-kwistjonijiet ta' medda ta' żmien medja u fit-tul pal pereżempju d-distribuzzjoni tqassim tal-valur miżjud fil-katina tal-ikel u kif nitrattaw il-volatilità tal-prezzijiet. Jina ċert ħna nġon nitkellmu dwar dawn il-kustjonijiet importanti u koll. Grazzi l-President. Grazzi, Kommissarju. Issa naddi l-kelma l-kellima fisem il-gruppijiet, fisem il-gruppi, fisem il-PPE, Sinjura Dessa, żewġ minuti. Grazzi, President, Kommissarju, Sinjuri. Is-sena li għaddietu din is-sena il-bdiewa leħnu leħenom tassow hawn u fi Brussell. U donna kena l-impressjoni li hija biss il-bdiewa tal-settur tal-ħalib li għandhom il-problemi. Dan mhux il-każ, hemm oqsma oħra li huma affettwati. U kontrarjament, għal bdiewa tal-produtturi tal-ħalib, il-bdiewa l-oħra bħal per eżempju il-bdiewa li kabru t-tiġiċ, il-majjal jew ċereali, dawn aċċettaw li l-kondizjonijiet qed jinbidlu sena b'sena u bdejna nikkonsidrawhom. Kummissarju, inti qed li l-kriżi ekonomika u finanzjarja affettwat tassow il-settur agrikolu, għalhekk rridu naħsbu kif nistgħu nirreaġixxu f'dan ir-rigward. Il-bdiewa tiġu affettwati u bossa drabi qegħdin nisimgħu li naqblu ma' dak li għal ħlief situazzjonijiet li jatassaw li huma tassaw diffiċli bħal pereżempju sena li għaddiet u din is-sena bil-bdiewa tal-produtturi tal-ħalib. Madana kollu aħna fl-Ewropa qed nabulhom spallejhom bil-burokrazija u din ma naqblux magħha. Irridu eh, namlu tajjeb għal dawn il-bdiewa u mhux noqogħdu nimlowhom bi kliem fieraħ. Għal ħbosta ta' snin il-bdiewa tagħna kienu qed jipproduċu ikel u l-ħsad Eh, u l-liħ zdiet kull metru kwadrat u dan wassenna l dan aħħar seklu għal ikel ta' kwalità għolja. Zdissa tinwaslu għal burokrazija, qed nitkellmu dwar it-tneħħija tal burokrazija, ma dana kollu l bdiwa mhux qegħdin jemnuna meta dan ngħidu li rridu nagħmluh. Għalhekk irridu ntejbu l-affarijiet, irridu niżguraw li l bdiwa din jipproduċu ikel tajjeb għal 9 biljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea naħseb li din hija importanti u fil-ġejjini għandna niżguraw ukoll li dan iseħħ. Grazzi, Sur Dess, issa fisem l-SND, Sur De Castro, għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. Għal darba oħra qegħdin hawn biex niddetkellmu dwar il-kriżi fil-settur tal-bdiewa, tal-bidja Smajna l-bosta drabi dwar diffikultajiet li qed taffaċċa s-settur tal-produtturi tal-ħalib. Din tlabna bosta drabi biex il-Kunsil Kummissjoni jaġixxu fil-pront. Ksibna riżultati parzjali iżda issa kien hemm font mwaqqaf ta' madwar 300.000 300.000 euro u issa qegħdin naraw sinjali allarmanti fuq is-suq ta' zabut ta' żejt ta' zabuġa ta' xejr ta' ċereali bħalma qalet il-kummissarju. Issa għedin naraw li għandna isu ċiklu vizjus flimkien ma' situazzjoni ekonomika u finanzjarja li waslet għal talba għal nuqqas fit-talba u destabilizzazzjoni ta' swieħ Dan qed iwassal għal tħassib u għedin naraw aktar protesti li jiġu organizzati mill-bdiewa madwar l-Ewropa u għalek dan huwa sintomu ta' sitwazzjoni ta' tħassib għaliex huma imħasba dwar l-lajxin tagħhom fil-ġejjieni. Għalhekk fil-bidu ta' Deċembru fil-laqa aħna ddeċidejna mod unanimu li nistidnu l-Kummissarju biex jinformana dwar il-qada f'dan is-settur. Hawn qegħdin nistennew fuq kollox li l-Kummissjoni tkun mamra bil istrumenti kollha biex tkun tista' tagħmel stabilizzazzjoni tas-suq u ttejjeb it-talba. Fl-istess ħin madana kollu rridu nħarsu lejn ġejjieni. U rridu nħolqu ċertezzi u assigurazzjonijiet fej ċittadini kunu jistaw jarfu li l-pak huwa politika importanti ħafna u din hija interess hija fl-interess tal-istati membri kollha u ċittadini kollha. li bdiewa jridu tweġibit fil-waqt, fil-pront u għalhekk aħna rridu naġlu l-proċess sabiex nkunu nistgħu nittrattaw din il-kriżi biex bekk nitalmu mill-esperjenzi tal-passat ma naħlu aktar ħin u għanna nitrattaw situazzjoni tan serja xin kalla ħatmur għallar. Għalek nishtiqu nisimaw xi idea ġodda mill-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi, Sur De Castro, zammejt mal-ħin, għalhekk nirringrazzjak ta' dan, issa fisem l-alde Sur Harken għal-minuta. Grazzi, Signora President, nixtieq nirringrazzja lill kummissarju iżda nixtieq nifoka fuq punt wieħed fejn nistgħu naġixxu. Jiġifieri il-GMOs u l-importazzjonijiet ta' dawn it-tip ta' ekel, għax din hija kwistjoni ta' tħassib. Jiena battitra l president Barroso firmata minn numru ta' MEPs huwa għawġibni u qal il-Kummissjoni aġixxiet malajr biex tawtorizza tlet GMOs madana kollu qed nippruvaw nlaħqu xorta. Fil-Brażil pereżempju kien hemm tnaqqis ta' 22 xahar u l-problema mhux ħa tep Għalhekk il-bdiewa qed jistennew li minn tal-inqas l-inputs ma jitnaqsux minħabba il-nuqqas ta' kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi fil-pront. Fl-Irlanda minn Mejju ta' din is-sena il-nefqa ta' dawmin kienet ta' 23 miljun euro fil-kwistjoni tal-livell baxx ta' preżenza ta' daw il-GMOs nistaw biss ntejbu situazzjoni billi naġlu proċess tal-autorizzazzjoni u għalhekk għandna bżonn soluzzjoni teknika. Grazzi, Signora Harkin. lek il-ħin, dana kollu sa naddi l-kelma l-fissem minn ħodar sur Hausling. Kummissarju, kollegi, tajtna tweġiba dwar il-kriżi fil-qosor iżda ma smajt l-ebda soluzzjonijiet m'hemmx kriżi fil-produtturi tal-ħalib iżda kriżi wkoll fis-suq ta' ċereali, problemi fil-produzzjoni tal-ħxejjex u tlifna 15% tal-prodotti tal-laħam tal-majjal. Din mhix problema biss tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, Kommissarju, għandha xtaqsam mal-politika agrikola li kienet żbaljata f'dawn l-aħħar snin. Il-liberalizzazzjoni fallit u li nqoddu fuq il-suq dinji mhix soluzzjoni għal suq agrikolu. Irridu naraw x'direzzjoni ħanieħdu għal settur agrikolu u għalhekk jiena sodisfatt li l-Ministru tal-Agrikoltura ħadmu fl-imkien li rridu soluzzjoni. Irridu noffru ippjanar u ċertezza l-bdiewa u dan ifisser politika xirqa li tkun sostenibbli. Il-prezzijiet qed jaqgħu għall-bdiewa iżda mhux għall-konsumaturi. U dak juri li l-politika qed taqdi l-interessi ta' ftit kumpaniji kbar. Kummissarju intiet li rridu ntejbu il-livell tal-bdiewa iżda qed tirrifjuta li twieġeb kif dan ħajseħ, rridu wieġbu l-din id-domanda għaliex hija ħatkun deċiżiva fis-snin li ġejjin. L-bdiewa mhumiex produtturi tal-materja prima iżda jridu koll l-influenza tas-suq u biex nagħmlu dan eh, aħna rridu nappoġġaw lill-produtturi. L-agrikoltura taħt pressjoni tal-prezzijiet ħatwassal l agrikoltura ta' kwalità baxxa ħatwassal l aktar industrializzazzjoni tal-agrikoltura u tnaqqis fid-diversità f'dik l-agrikoltura. Dan ħajwassal għal aktar emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju u tal-mitejn u jekk irridu ntejbu l-affarijiet ma nistgħux inkomplu nindustrializzaw l-agrikoltura. Aħna fil-Parlament irridu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà u naħdmu b'mod kostruttiv mal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi sur Nicholson għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sinjura President, nasab li l-kol qed nifhmu tħassib ta' ħafna setturi fil-agrikoltura. U ovvjament ħasbu li aħna namlu wis enfasi fuq eh, kif se nsolvu problemi li qed jiffaċċaw settur qed jiffaċċa tal-ħalib. Però jidher li ma hemm l-ebda alternattiva u sitwazzjoni rridu nsolvuha. Però issa nispera li iva issa qegħdin fitri biex insolvu dawk il-problemi kollha li kienu qed jagħmlu daqshekk Sara u mbagħad inkun nistgħu nifukaw fuq asmoħrajn. Aħna tkellimna dwar problemi li qed jiffaċċaw il-bdiewa minħabba prezzijiet baxxi Fil-żona tiegħi il-bdiewa tal-patata jew inkella ta' tuffieħ għandhom problemi kbar. Waħda mill-ikbar problemi però biex napoġġa dak li qalet is-sur Njura Harkin hemm dewmien biex napprovaw il-grains tal-GMOs għall-imports tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed insibu problemi fuq mbagħad il-bdiewa tal-majjal jew inkella tal-ċanga u simili u bdewa simili. Aħna allura qegħdin f'problemi kbar, f'periklu kbir minħabba burokrazija, l-qasta leġiżlazzjoni li qiegħda tagħlaq lil bdiewa tagħna u setaraw dan fl-ewwel ta' jannar meta timplementaw is-CPI li hija ħela ta' ħin fl-opinjoni tiegħi. Il-midterm review wassal għal ħafna tibdiliet Pero dak li naħseb li għanna namlu huwa li neżaminaw mal-ġdid x'effetti ġabu dawn it-tibdiliet. Mill-esperjenza tiegħi jiena naf li ħafna bdiewa sempliċiment qegħdin iċedu u jitilqu mill-industrija. Din hija xejra li tinkwetana ħafna. Aħna rridu naraw x-setturi u kif nistaw nappoġġawhom. X'nistgħu nagħmlu għalihom biex dawn jibqgħu jaħdmu. Għaliex dawn qegħdin f'sitwazzjonijiet sensittivi ħafna, f'żoni forsi remoti fejn m'hemmx alternattivi u allura rridu naraw eżattament kif ser nappoġġaw dawn is-setturi tal-industrija. Grazzi. Grazzi ħafna, Mr. Nicholson. Naddu għassur il-jahik għal minuta u nofs. President, Kommissarju, inti għet li krizi gravi, din għafu bija. Iva, il-bdiewa zar u medji ma jistawx jibqaw għadim din il-situazzjoni. Pero, il-rizultat, il-problema li għanna teknika hija minħabba ta' il-politika kom stess. Il-problemi fil-kap u il-fat li inneħu il-prezzijiet minimi u l-approċ ta' kummerċi l-estakom qed iwassal għal dan kollu. Aħna issa qegħdin fuq l għażba ta' flessjoni ġdida ta' għal-kap u irridu naraw x'nistgħu nagħmlu, riżultati ġodda, insibu riżultati ġodda li jkunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini kollha politika tal-agrikoltura għandha tiġbor fiha politika territorjali eh, ta' u ambientali u kol Irridu naraw ser namlu qabel ma nibdew nasbu fuq l-orientazzjoni tal-budget u koll. Kwalunkwe każ aħna ser inkunu qed nifrankaw li jinalsu għal xogħol bi prezzijiet minimi, xaħat li qed jipproduċi il prodotti u koll qed jagħti valur miżjud qed jagħti iktar sigurtà tal-ikel u dan kollu juri li ċertu aspetti tal-ambjent, per eżempju tal-indafa, tas-sanità, jmorru it fit f'din is-sitwazzjoni kollha. Dawn huma l-aspetti li aħna qegħdin nitolbu u li rridu niddiskutu biex noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi ħafna. Issa s-sur Fontana għal żewġ minuti fisem li FD. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi il-kriżi bħalissa fil- settur tal-bidja hija konsegwenza tal-estensjoni territorjali rapida fl-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin u globalizzazzjoni wkoll maġra ħafna tas-swieq tagħna. Is-settur tal-agrikoltura rrid jiġi mħares u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu rridu nirrispettaw il-prinċipji bażiċi ta' trattat artiklu 32 u 38 ta' trattat Eh, edin jirreferu għall tal-kep li jfissru kol rispett tal-leġizlazzjoni tagħna. Aħna irridu nużaw leġizlazzjoni biex nittrattaw il-kriżi tas-swieq u ma tippermettilniex eżattament biex nirrispondu. Mod partikolari fi żminijiet diffiċli ħafna bħal ta' issa li qed jolqod is-settur kollu tal-bidja, mod partikolari s-settur tal ħxix u l-frott bħal per u oħrajn. Il-bidwi mandux bżon għajnuna iżda irrid ikun ċert li jkun hemm protezzjoni tas-suq kif hemm fit-trattat oriġinali. Sfortunatament dan sar, però sar sa ċertu punt biss. Kenna kriżi fil-passat u palta issa, però issa wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tieħu iktar azzjoni kif suppost u tagħti appoġġ sħiħ li bdiewa tagħna fit-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea. Spiss il-bidwi jiġi minsi irridu niftakru eżatt x'qed isir fis-swieq Ewropej tagħna, irridu niftakru fil-prodotti tagħna. flok ngħinu lil dawk li qegħdin jesportaw fis-swieq tagħna. Ir-regoli jridu jiġu rispettati dan l-Unjoni Ewropea iżda pajjiżi terzi wkoll irridu jirrispettaw ir-regoli tagħna mod partikolari meta jesportaw fis-swieq tagħna biex bekk is-suq tagħna ma jkunx daqshekk distort. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Fontana. Issa se jinkomplu bil-kelima fuq eh, il-lista tagħna is-sur Papa Stamkos. Grazzi. Is-setturi tal-agrikoltura qegħdin isofra ħafna ċereali, l-qoton, iż-żejt ta' zabuġa, dawn kollha qegħdin isofra ħafna. Jiena nista' ngħidilkom ukoll li il-produtturi tal-ħawġa għal Greċja u marrabjati ħafna li x-prodott taħħom ma ġiex i-proċessat. Aħna irridu nappoġġaw dawk il-prodotti li jiġu prodotti fl-Unjoni Ewropea u bil- designazzjoni tal-oriġini tal-prodotti. Xi bdiewa ta' l-annimali huma mħasbin ħafna bis-sitwazzjoni u f'rigward ta' l-oriġini tal-ħalib li qed jiġi ntużat għal xi prodotti oħrajn tal-ħalib. Aħna rridu nfasslu miżuri kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea biex ikunu nistgħu niggarantixxu li dawn ikunu ġenwini skont l-oriġini. Irridu nkomplu naħdmu għal iktar trasparenza fil- rigward tal-katina tal-produzzjoni u ma nħallux li kunem distanza kbira bejn il-prezzijiet tal-produttur u tal-konsumatur. Jena qed fil-passat li s-sena d-dihla għanna natu fondi għal ċertu avvenimenti li ma jkunux imbasra fl-agrikoltura. Grazzi ħafna issa is-sur Tabadi. Grazzi ħafna. Meta nies jitkellmu dwar il-kriżi tal-agrikoltura illum, din mhux eżattament qiegħda turi diffikultajiet fuq livell dinji. Iżda l-politiċi neoliberali qed jiġu proposti mill-Kummissjoni huma l-punti li kontribwixxew għal kriżi preżenti. Jekk nanalizzaw dawn id-diffikultajiet fl-agrikoltura illum, x'ser jiġri la darba il-flus jispiċċaw, il-flus għall-agrikoltura jispiċċaw wara l-2013. Il-politika tal-agrikoltura ser tiġi ddubitata il-produzzjoni ta' ċereali u produzzjonijiet oħrajn fl-Ewropa ser jisiru msara għal daqsant huwa importanti l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa ikollhom iktar flus a dispożizzjoni tagħhom. Però dan mhux biżejjed u wkoll hija wkoll xi ħaġa eh, xokkanti li l-Unjoni Ewropea hija importatur net. Is-Sinjura Girling. Grazzi. Signora President, biex tara situazzjoni kemmi diffiċli, għara naqra il-bdiewa tal-Unjoni Ewropea, tal-Renju Unit, u ma' povertà, figuri fil-Renju Unit juru li kwart ta' dawn il bdiwa Ingliżi qed jispiċċaw f'din is-sitwazzjoni. Din mhijiex biss dwar il-politika tal-agrikoltura, aħna rridu naħdmu b'mod olistiku. Il-konsumaturi jridu ikel tajjeb ta' kwalità olja li jiġi prodott kemm jista' jkun viċin ta' pajjiżhom. Il-Parlament Ewropew għandu jitlob jisma' it-talbiet tal-konsumaturi dwar it-tikettar, eċċetera biex ikunu jafu eżattament minn fejn ġej l-ikel tagħhom. Aħna diġà għandna tikettar fejn juri minn fejn ġej il-prodott u allura dan għandu jiġi l-bqija ta' prodotti oħrajn, mod partikolari anka prodotti protestati. Is-sena d-dieħla rridu niddiskutu dawn is-suġġetti u ejja u nieħdu opportunità tajba minn dan kollu. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Girling issa is-Sinjura Figueiredo għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, f'dawn is-snin u minħabba l-fat li kienem ħafna tibdiliet fil-kap, aħna qed naraw impatti fuq dawn il-punti kollha u nippruvaw insibu alternattivi sfortunatament ħadd ma jrid jismana u llum issa qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni ta' diżastru bħal per eżempju fil-Portugal, aħna qed nilkod dwar il-konsekwenzi tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ internazzjonali fil-prodotti proġetti tal-bidja in-nies dejjem qalu li inti ma tistax tqis l-ikel bħala prodott industrijali. negozjati ma' WTO jridu jisiru tajjeb biex bekk dawn prodotti tal-ikel ma jkunux soġġetti għal spekulazzjoni finanzjarja. Aħna dejjem għedna li l-prodotti tal-ikel għandhom jingħataw status differenti, speċjali. Irridu ikollna sigurtà tal-ikel aħna ma rridux li kunem kwoti tal-ħalib u kwoti oħrajn. Hemm ċertu karatteristiċi ċertu pajjiżi bħal pereżempju pajjiżi tan-naħa tisfel u allura dawn huwa importanti biex bekk in-nies ikunu jistgħu jipproduċu kwalità għolja ħafna ta' ikel bħal pereżempju żejt ta' żabuġa, imbit, etc. Aħna wkoll nisperaw li l-istess ikun japplika għal eh, għall-laħam biex bekk il-laħam jiġi prodott bl-istess b'mod li huwa differenti minn kif inhu prodott fin-naħa ta' fuq. Hemm ukoll problemi oħrajn bħal pereżempju il-fuel żdied fil-prezz ħafna u ma kien ma l-ebda kumpens għal dan il-fenomenu. Irridu nattu status privileġġat għal l-bdiewa biex bekk dawn in-nies ikunu jistgħu jibqgħu jipproduċu ikel tradizzjonali lokali. Il-bdiewa huma dawk in-nies li jipproduċu lna l-ikel li huwa ferm importanti għal xejn tagħna. Grazzi ħafna, Sinjora Figueredo, issa s-sur Anju. Żewġ minuti. Sur President, jidher li jiena qed insir fem tas-Sinjura Harkin għal ftit għal żmien qasir. Preferenza għal materjal tal-GM jista' jkun jinsab fis sajabins Issa jekk dawn it-traċċi jinsabu il-kargo ma jkunx jista jiġi uh, ma jkunx jista jinħatt. Dan jiswa ħafna ħafna flus u jkun hemm ukoll distorsjoni kbira ħafna fil-katina fil għaliex it-trakkijiet ikollu jerġgħu mmorru lura u, u dan ikun sar b'short notice. Issa il-Kummissjoni approvat eh, GMAs varjetajiet differenti tal-GMAs li huma jisu bħala tajbin sikuri Iħu ħafna żmien biex dawn jiġu approvati u fl-istess ħin varjetajiet oħrajn qed jiġu adottati fil-firtiet ġewwa l-Amerika fl-istess ħin. ċertu prodotti jistaw jiġu imħalta faċilment ma per eżempju kargo kbir ta' soja u bekk dan ix-shipment ma jkunx jista' jiġi aċċettat. Mhijiex xi ħaġa tajba li waqt li ikunem hemm tolleranza għal pereżempju ġebel, insetti, eċetera, ma hemm l-ebda tolleranza għal pereżempju xi qamħ li jkun jinsaf dan il-kargo. Dan wassal għal insurance ikbar, premiums ta' insurance ikbar għal dawn il-persuni li jkunu qegħdin jitrasportaw biex bekk ikun jistaw jassiguraw li, kun, li, jistaw jaddu. Din qed toħloq krizi bla bżonn fil-produzzjoni. Jiena nitlob il-Kommissjoni biex tapproċċa din il-kwistjoni kollha biex bekk ikun hemm tolleranza għal mm, taħlit tal-GMAs. Grazzi. La via ja dio lepta episis para έχει το logo. Grazie signor Presidente. Eh... Grazzi ħafna, Signor President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Kummissarju għall-analiżi li għamlet imma nixtieq nisħaq fuq il-fatt li f'xi setturi ta' produzzjoni illum qed naraw kriżi li qed tipprerikola il-bidja f'xi reġjuni partikolari tal-Ewropa. Qed nitkellem b'mod partikolari dwar il-kriżi tad darim wheat u bekk naqsu eh, il-prezzijiet eh, bil-kbir u dawn il-prezzijiet mhux xirqa sabiex dawn ikopru il-spejjeż ta' produzzjoni, jiġifieri bekk tara li hemm tnaqqis fil-ħsat ta' 30% u bekk m'hemmx possibilità ta' diversifikazzjoni tal-ħamrija. Smajna minn il-Kummissjoni dwar dan is-settur u dwar eh, COM u li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li dawn għandhom bżonn jimmaniġjaw il-kriżi. Ovvjament ir-riżorsi li jeżistu fil-programmi operattivi dawn eh, huma riżorsi eh, ristretti ħafna u mhumiex biżejjed biex jippermettu l-intervenzjoni jekk ikun hemm kriżijiet strutturali u kriżijiet vera kbar kif qed naraw bħalissa. Bekk jekk ikollok eh, metodi green harvesting jew inkella jekk inti tneħħi l-aqsa tal-li tista tneħħi l-izbilanċi bejn prob talba u provvista, iva inti tista tgħin fi kriżijiet il-żar ma mhux il-kbar, per eżempju l-kriżi li għaddejja għaddejjin minna bħalissa huwa importanti li nisħu fuq dawn l-affarijiet u nitolbu l kummissjoni sabiex toħroġ bi pakkett ta' miżuri. Aħna għandna bżonn li jkollna miżuri dettaljati, miżuri li kopru setturi kollha agrikoli, setturi li differenza ma' setturi l-oħra ma eh, miżuri speċifiċi sabiex eh, dan is-settur jiġi mejjun joħroġ mill-kriżi. Grazzi ħafna is-Sinjura Garcia Perez għal minuta, grazzi ħafna President il-settur settur agrikolu mm, dan għaddej mill-istess problemi pal ekonomija ġenerali, ma ma kellniex l-opportunità sabiex ikolna dibattitu fuq is-sitwazzjoni, kellna opportunità li ndiskutu situazzjoni tal-bdewa tal-ħalib, imma mm, Nafu li din il-krizi ta' fetwa s-setturi l-oħra, mux biss s-settur tal-ħalib, hemm prezzijiet vera baxi fi ħafna setturi ta' produzzjoni u ħafna e, imprizi, ħafna qed mm, mhux qed jagħmlu liħ. Għalhekk din is-sitwazzjoni u li hemm żbilanċ bejn dawk li e, jiffurmaw parti mill-katina tal-ek ikel hemm eh, zbilanċ kbir f'dil katina ġifieri għandna bżonn nistudjaw il-leġislazzjoni eh, li tiġa eh, teżisti u setat differenti li jeżistu u ħaġa oħra li tikkonċernana il-fatt li il-bdewa tagħna tiġu imminati dawn ma jistgħux jikkompetu mal-bdewa fil-bqija tad-dinja x'rawn għandhom ħafna spejjeż ta' produzzjoni naħseb li aħna għandna bżonn nistudjaw soluzzjoni għal kulħadd mhux biss għall istati membri individwali. Grazzi ħafna. Surja għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Jiena vera tniħu pjaċir li jena l-opportunità li nitkellem fuq din il-kwistjoni tniħu l-impressjoni mill-medja li kriżi teżisti biss fis-settur tal-ħalib, ma dan mhux il-każ għalhekk huwa ta' importanza partikolari, ta' importanza partikolari li jkollna dan id-dibattitu hawnhekk fil-Parlament rum Illum il-kriżi ekonomika laqtet s eh, settur agrikolu idħul naqas bil-kbir u ħafna bdiewa qed ibatu. il-kriżijiet joħolqu l izbilanċi ma jsiru diżastri biss jekk isiru iktar żbalji, imma nistgħu nindirizzaw għam dawn l iżbalji. Il-kriżi eh, tatina opportunità insolvu l-kwistjonijiet u għanna nihdu din l-opportunità l ewwel qabel kollox il-Kummissjoni għandha bżonn tindirizza distorzjonijiet li jeżistu fil-suq u mbagħad irridu noħolqu kondizzjonijiet li jagħtu l-opportunità li l-bdiewa sabiex jirregolaw is-suq huma stess għandna bżonn intejbu l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u drittijiet legali tagħhom. Għanna bżon intejbu ir-regolamentazzjoni tas-suq. Ma nix nħalsu biss bejn it-naqis ta' burokrazija ma na naħnu fuq il-kwistjonijiet. Issa rridu nieħdu din l-opportunità li l-kriżi qed tatina rridu nitalmu eh, lezzjonijiet u għandna Naċu dawn l-affarijiet li bdewa t nittama li fil-bidu tal-2010 nkunu nistgħu naraw lista ta' miżuri mingħand il-Kummissjoni li konna l-opportunità li niddiskutuhom fid-detal fil-Kumitat relevanti fi dan il-Parlament. Grazzi ħafna, Sur Kapelos, issa żewġ minuti u nofs. Eh, Grazie ħafna, President Kummissarju, nixtieq eh, nilqa kawnek vera wa ta' pjaċir li qed nerġgħu naraw kawnek fil-emiċiklu inti dejjem attendejt, ta' spiss attendejt eh, il-plenarji naf li l-Kummissjoni issa dejja minn xafil u l-bdiewa ma tantx jagħmlu parti mill-kalendarju politiku imma dawn qed jistennew it ġibiet tagħna e, għandhom ħafna ansjetajiet il-kriżi ekonomika laqtet il-bidja wkoll bil-kbir mhux biss fis-settur tal-ħalib kif il-medja dejjem qed ta' x'nifmu imma hemm setturi oħrajn li qed jitbatu wkoll settur ta' ta' żejt ta' zebbuġa pereżempju u setturi oħrajn dawn ukoll batew matur dawn l-aħħar xhur u dawk li jirobbu l-annimali wkoll qed ibatu ħafna minħabba l-ispejjeż tal-produzzjoni li diżdied u mbagħad il-produzzjoni tal-ħaxix is-sitwazzjoni forsi tista' tmur allar minħabba l-fatt li nfetħu swieq għal programm għal-prodotti mill-Marok minn Marok minħabba l-ftejm il-ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok huwa minnu li iva swi qed ibatu sinjali pożittivi matul dawn l-aħħar ġimgħat imma xorta waħda ma nasibx li għandna nkunu entużjasti ħafna dwar dan il-punt minħabba l-fatt li aħna se naraw zida fil-prezzijiet taż-żejt eh, eh, daqt u se naraw ukoll ehm, żieda fil-produzzjoni għal-bdiewa għal darboħra għalhekk E, il-Parlament irrid jitlob l-Kummissjoni sabiex tatina e, tweġibiet irridu aħna e, ninsew il-kalendarju politiku għal molem moment għandna bżonn li jkollna tweġibiet. U importanti li ħafna li dan il-punt speċa fuq l-aġenda tagħna llum u nitama li l-Kummissjoni tkun tista' tibgħat sinjali ċari u tatina l-informazzjoni li għandha u tatina wkoll ideat tal-miżuri f'nofs iż-żmien sabiex jitnaqsu dawn il-problemi. Grazzi ħafna is-Sur Dontan għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjura Kummissarju, nixtieq nirringrazzjak tal-li edha hawnhekk unek, magħna. Fl-2008 kien hemm kriżi fil-prezzijiet u rajna l-fragilità eh, minħabba l volatilità tal-prezzijiet, il-kriżi tal- l-2009 turi iktar fragilità. Għaliex, għax il-prezzijiet agrikoli dawn eh, baqgħu stabli u għalhekk li ħafna investew fl-2008 u fil-bidu tal-2009. U inti kummissarju faqatta okkażjonijiet esprimejt ix-xewqa tiegħek eh, li ma tkunx involuta fir-regolamentazzjoni tas-swieq bl-istess mod imma matul dawn l-aħħar 20 sena aħna tkellimna dwar prodotti tal-ikel li għanna bżonn u minħabba il-fat li hemm żewġ naħat opposti ħafna tal-katina għanna jkollna għanna bżonn li konna l-istabilità tal-prezzijiet minn banda l-konsumatur jrid jaċċerta li minħabba l-ispejjeż l-oħra li jridu jaħalsu għal pereżempju dar, tfal, il-passatempi, il-konsumatur jrid dan il-prezz stabbli u l-bdewa wkoll għax huma għandhom bżonn ikunu jafu x'inhi l-istituzzjoni li bekk jistgħu jippjanaw għall-investiment. Għalhekk din hija kwistjoni li tkopri l-katini kollha eh, fil- eh, eh, il biċċiet kollha tal-katina u rridu nħarsu mhux biss bejn il-produtturi ma dawk li proċessaw ukoll. Ma rridux ninsew, Sinjura Kummissarju, li jista' jkun hemm mod fil-futur kif nistgħu naħdmu fuq din il-kwestjoni forsi kummissjoni tkun tista' tadotta dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna. Signora Dodds. Grazie ħafna, Sinjura President, u nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju wkoll tal-li jeda hawnhekk magħna sabiex tismana l darba oħra. Nixtieq nisħaq fuq numru ta' kwistjonijiet li eh, kienu prevalenti ħafna fl-Irlanda ta' fuq eh, eh, fl-industrija agrikola matur dawn l-aħħar li għaddew. Forsi, Kummissarju, inti rajt li ehm, aħna batejna l-arar estrem matul dawn l-aħħar ġimgħat u bekk dan wassal għal diffikultajiet bar għal bdiewa u dawn eh, eh, mhux biss qed ngħidu li ma tan eh, setu jkollhom aċċess għall stocks u kien hemm nuqqas ta' aċċess minħabba x-xita u huma wkoll ma jistgħux E, jagħmlu ħafna affarijiet u tilfu ħafna nixtieq nħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex tistudja din il-kwistjoni birre reqgħa tindika jekk forse jista' jkun hemm xi għajnuna diretta l-bdiewa f'dan is-settur. Nixtieq ħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex e, tħares lejn l-industrija tal-patata fl-Irlanda ta' fuq. Hemm numru ta' bdiewa tal-patata kitbuni riċentament għax huma kienu affettwati b'mod negattiv ħafna mill-livelli vera ora ta' xita matur dawn l-aħħar ġemat u mat jesprimaw eh, tħassib vera kbir li għandhom sabiex jaqilgħu il-patata mill-ħamrija u minħabba s-silċu kol minħabba xarta xitwa u ma jaħsbu li se jitilfu l-ħsat tagħhom għalhekk din hija industrija u parti mill-industrija agrikola fl-Irlanda ta' fuq eh, parti li qed tgħaddi minn perjodu vera diffiċli. Riċentament jiena ltqajt ma' numru ta' produtturi tal-bajt bdiewa li bħalissa din fil-proċess li bidlu lejn l-enhanced cages um, il-gadget mid-bdula u ma jixtiequ garanzija mill-Kummissjoni li mhux se jkunu bil-fors um, irridu jibidlu dawn il-gadget għal darboħra għal periodu eh, ta' żmien u nixtieq inħaġġeġ il-Kummissjoni sabiex tistudja l-kwistjoni. Grazie ħafna. Se sti diadikasija kaċ di Grazie. Dan wassalna issa għal proċedura KHDI fil dibattitu Għandi seba talbiet għal kelma. Nistaqsikom jekk iġobkom biex iżommu mal-ħin allokat għalikom. Jiġifieri minuta kull wieħed ħalli kulħadd ikun jista' jitkellem. Jekk jogħġbok. Kummissarju, il-kriżi fil-settur agrikolu hija eh, hija importanti ħafna fl-Appulja il-tkabbir tal- tal-żejt ta' zabbuġa u tal- tad-dili ma importanti ħafna iżda l-prezzijiet qed jonqsu fir-rigward pereżempju ż żejt ta' zabbuġa eh, verġni dan eh, qed iwassal għal bdiewa li kważi jridu jagħmlu xi suwiċidju minħabba l-prezzijiet tant baxxi. Dan qed iwassal għal protesti, nafx in ir-realtà għax qed nara bajnejja kuljum u għalhekk hemm bżonn urġenti biex ikun hemm fondi għal ħxejjex għal zejta zabuġa u għal zabuġ. Irridu miżuri oħrajn, irridu nirrivedu r-regolament 2568 eh, fuq il-kwalità ta' zjut, irridu ntejbu eh, il-vigilanza tagħna sabiex inkunu nistgħu naqsu l-frodi fis-swieq, speċjalment meta jiddaħlu Eh, zjut irfinuti jew zjut ta' livell u kwalità baxxa. Grazzi, Signora Kustinger, għal-minuta. kien fil-rigward it-naqis fil-domanda li għed fil-settur agrikolu hija importanti li nejnu l dan is-settur aktar minn qatt qabel. Irridu narfu din il-kriżi minn naħa tal-Kummissjoni biex bekk narfu li morna f'direzzjoni żbaljata. Fir-rigward il-produzzjoni tal-ikel neħtieġu strumenti rridu niżguraw li nkunu nistgħu nżommu l-kampanja miftuħa f'aspetti differenti għaliex dawn ma nistawx nħdulhom posthom b'mezzi oħrajn. Dan irridu nżommu f'moħħna meta nitkellmu f'diskussjonijiet fil-ġejjini fuq il-politika agrikola ġdida. Grazzi, Issur sur Tarabella. Grazzi, Kummissarju. Grazzi għall spiegazzjoni tijak fuq il-prezzijiet agrikoli differenti, il-sugġeriment tijak donnu jisu li rridu nkomplu namlu monitorax ta' situazzjoni u naġixxu jekk hemm bżonn. Inti sħaqt dwar il-volatilità tal-prezzijiet li hija l-ladu u lini tal-bdiewa u għal-daqstant jien nistaqsik biex tagħmel politika ta' regolamentazzjoni tal-prezzijiet. Din hija tassew importanti fil ġejjeni forzi wkoll ikun hemm aġenzija ta' monitoraġġ tal-prezzijiet li tista' titwaqqaf sabiex il-produtturi, il-proċessuri u l-bejħa bl-imnut ikollhom il-koll eh, is-sem tagħhom meta nħarsu li jissu il-bejħa bl-imnut u l-proċessuri eh, qed jagħmlu li jihizda l-bdiewa le u dak joħloq il-problemi fl-agrikoltura. Jekk tħarsu li l prezzijiet tal-qamħ dak huwa fissat f'Chicago għalhekk irridu nagħmlu negozjati madwar l-Atlantiku lil mill-Atlantiku mhux biss fl-Ewropa. Grazzi, President, Kummissarju. Jiena imħasseb dwar il-fatt li hemm nuqqas ta' koordinazzjoni Speċjalment meta nitkellmu dwar sostenibilità għal bdiewa għalhekk żewġ domandi. Meta nitkellmu dwar il-proċess ta' awtorizzazzjoni fil-nofsinhar tal-Ewropa u l-influenza tal ktibdil fil-klima Għaliex qegħdin imbatu minħabba il tawil tal-siġar ta' żejt ta' zabuġa, għal-produzzjoni ta' żejt ta' zabuġa. Fir-rigward il-kwistjoni mal-Marok, jekk tħarsu lej CFSP din għandha tħares ukoll l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Il-ftejn mal-Marok ħaj wassal biex il bdiwa jinżlu għal-kubtejhom bdiewa Ewropej. Rridu li jkun hemm standards eh, ta' l per eżempju il-Marok mandomx l-leġizlazzjoni dwar l-insetteċidi, għalek kif nistaw naċċettaw li, li prodotti ġejjin il-Marok jiddaħlu fl-Unjoni Ewropea, meta mux jisu dawn l-standards. Grazzi, kellim li minn sal-minuta. Il-mikrofonu. Grazzi, Signora President hija tassew importanti li nitkellmu dwar il-kriżi fis-setturi differenti. Smajna ħafna pjanijiet, smajna ħafna dwar ħafna wedijiet li tpoġġew dwar kif nistgħu nittrattaw l-agrikoltura wara l-2010. Iżda f'rigward il-konsegwenzi fil-reċenti irridu nitalmu mill-iżbalji li nar ma rridux nerġaw għom għal darboħra. In-nefqa l-spiża tal-produzzjoni forse se tiżdied fil-ġejjin iżda neħtieġu aktar u aktar l-agrikoltura. Qed naraw li aktar nies qed ibatu l-ġuħ fid-dinja. U l-bdiewa jaraw li meta nitkellmu dwar is-simplifikazzjoni minn flok qed nagħmlu l kontrat nikkumplikaw l-affarijiet. Qed jiddaħlu ħafna miżuri u dawn qegħdin iżidu l-ispejjeż li l-bdiewa jridu iħallsu u l-kompetituri fil-pajjiżi terzi eh, m'għandhomx daw l-ispejjeż u għalhekk dan iwassal l-ħsara lill-bdiewa kif ukoll għal aktar missjonijiet. Il-mikrofonu, jekk jogħġbok. Il-President tal-Kommissjoni, Sur Barroso, u rjena x'inhuma l-linji gwida u qal li l-biodiversità u s-sostenibilità u ħajkunu priorità l-politika tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjini. Dawn il-miri rridu għalhekk ikunu riflessi fil-qsma kollha tal-politika, partikolarment fil-politika agrikola. Għalhekk nixtieq nieħdu din l-opportunità biex nappellalkom biex tippromovu dawn il-miżuri u dawk il-miżuri biss li garantixxu s-sostenibilità u l-biodiversità. Grazzi. Signora Kili al minuta. Grazzi, Sir President, nilqa dan id-dibattitu hemm ħafna problemi li ma semmawx, hemm affarijiet li ma nistgħu nagħmlu xejn dwarhom imma moħrajn li nistgħu per eżempju il-problema tal-regolamentazzjoni zejda. U din hija problema li l-bdiewa jarfu jilmentaw dwarha. Hemm ħtieġa ta' azzjoni f'dan il-qasam iżda qasam partikolari huwa l-qasam tal-esportazzjoni tal-annimali. Hemm il-biża li ħajkun hemm regolamentazzjoni ħatkun kontraproduċenti speċjalment għal-bdiewa u għal dawk li ħajesportaw il-bejjem f'pajjiż bħal pereżempju l-Irlanda ta' fuq Irridu naraw l-iskeda tal-vjaġġar tal-MEPs li jiġu l-lum fil-parlament nistaw nqabluha ma dawk il-bejjem li jiġu esportati lilin mill-Unjoni Ewropea. Allura f'dan il-dawl rridu nkunu attenti ħafna u ma nagħmlux eh, affarijiet li jkunu kontraproducenti għas-suq agrikolu. Grazzi. Rridu nħeġġu l kulħadd biex jitkellem il-lingwa tiegħu iżda inti qed tajt mersi, ovvjament mhux qed titlob għal ħniena mill-President iżda grazzi bil-Franċiż nispera. Tajjeb wisna. Is-sur Edro vera l-minuta. Grazzi, President. Il-situazzjoni fil-bidja miex bis ħażina żdajja xi ħaġa inaċċettabbli. Hemm wisq pis għal-bdiewa memx mux ċar xinu liħ taħħom u xinu il-prezzijiet tal-konsumatur. L-affarijiet donna jisum u ma wisq utopiċi, wisq ideali. Meta nitkellmu dwar it-tadam li ġej mill marok dan huwa situazzjoni ċara ta' frodi. Hemm regolamentazzjoni li mhux qegħdin jiġu applikati b'mod indaqs sal prodotti ġej minn pajjiżi terzi u dan ħajwassal biex ħajkollu impatt negattiv fuq is-settur tal-banana li ħajkollu effett negattiv mhux biss għall-produtturi tal-banana iżda soċjetà kollha u għalhekk is-sitwazzjoni fil-settur agrikolu hija waħda ta' inċertezza. Irridu nilħu l-żoni l-aktar periferiċi u dawn huma l-aktar mħasba il-bdiewa jridu jkomplu l-attività tagħhom iżda kull ma jmur kull ma jgħaddi żmien aktar qed iżidilhom id-diffikultajiet u għalhekk irridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Grazzi, il-kellim li jmiss. Assurdo għal minuta. President, Kummissarju, membri tal-Kamra, membri tal-Parlament, Huwa minnu li hemm kriżi f'ħafna setturi agrikoli bħalissa hemm ħafna raġunijiet wara dan waħda minnhom hija liberalizzazzjoni tal-politika agrikolu f'dan l-aħħar snin. Il-politika agrikola komuni qed tara tneħħijiet tal-irpar għal bdiewa u dan qed ikompli taħloq aktar problema l-istess bdiewa. Irridu naraw li noħolqu soluzzjoni għal dawn il-problemi fuq medda ta' żmien qasira, speċjalment li nirrevedu s-CAP biex naqsu l-influssi differenti fuq il-prezzijiet agrikoli. Issa, grazzi għat-Trattat tal-Lisbona, għanna rwol fil-Parlament x'naqdu Kien hemm laqgħa f'Pariġi fejn ministri tal-Agrikoltura diskutaw dal-affarijiet din hija interessanti iżda kollegi nemmen li aħna fil-Parlament għandna xogħol siwi x'namlu. Jiġifieri li nuru l-bdiewa tagħna x'inhu s setat tagħna u noħorġu b'soluzzjoni demokratika għal politika agrikola komuni fil-ġejjieni. Grazzi. Dan id dibattitu, issa ngħaddi l-kelma s-Sinjura Fisher Ball fisem il-Kummissjoni. Grazzi, President. Għan prova nwieġeb għal xi wħud mid-domandi li tqajmu iżda din id-diskussjoni turi fiċċar li hemm ftejim komuni tad diffikultajiet li s-settur agrikolu qed jeffaċċa. L-ewwel net kont mistaġba li nisma' li kellna forsi nneħħu l-irpar għal settur agrikolu. Dan ovvjament mhuwiex il-każ għanna irpar għal-bdiewa f'sitwazzjonijiet fejn il-bdiewa jeħtieġu l-appoġġ. Għanna irpar kontinu jiġifieri l-pagamenti diretti li qiegħda fis u din hija tagħmel tajjeb għal-bdiewa mbagħad hemm is-sistemi ta' intervent, ir-refużjoni tal-esportazzjoni, dawn kollha jidħlu fis seħħ meta nħossuha li tkun ikun fuqtu li nużaw dawn l-odot. Fir rigward semplifikazzjoni, il-burokrazija jiena naqbel bisħiħ magħkom li għanna nipruvaw ntaffu din is-sitwazzjoni għal bdiewa tagħna u għalhekk nhar l-erba fil-laqa tal-Kunsill jiena nippreżenta lill-Kunsill xi proposti ta' regolamentazzjoni li jridu ndiskutu. Il-Kunsill preżenta 39 proposta differenti u nistgħu naċċettaw xi wħud minnhom, oħrajn huma marbuta mal-politika, jiġifieri wara s-sena 2013, iżda naħseb li il-proposti tistgħu tħarsu lejhom bħala tassew interessanti. Dawk li għajmu l-kwistjoni tal-GMO tafu naħseb li naqbel ma'kom u nemmen li importanti ħafna li nsibu soluzzjoni fuq ċifra teknika fuq il-prezenza tal-GMOs mhux approvati. Huwa minnu li l-Unjoni Ewropea hija l-akbar importatur tal-prodotti agrikoli Iżda fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea hija l-akbar esportatur tal-prodotti agrikoli. Dan għaliex dan huwa minħabba l-fatt li għandna prodotti Ewropej li huma meqjusa bħala ta' kwalità għolja meta qabla ma' swieq ta' barra mill-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm donnu l-idea li issa għanna niproteġu s-swiq tagħna u għalhekk irridu nkunu e, namlu monitoraġġ għal dan is-swieq u nħoss li għal ġejjini u nittama li jkun hemm appoġġ mill-Parlament Ewropew neħtieġu aktar flejjes sabiex nipromovu il-prodotti ta' kwalità għolja fil-swieq emerġenti ġodda. Naħseb li nistgħu nagħmlu aħjar iżda rridu xi ftit appoġġ. Firgward il kustjoni tal-qafas regolatorju, ma smajċ din il-frazi eżattament iżda naħseb titkellmu propju fuq dan. Illum il bdiwa jistaw jidħlu f'kuntratt ma l-industrija, ma l-settur tal-ħalib għal ċertu volum fuq prezz prezz fiss Dak diġa huwa possibbli biex il-bdiewa jkun jistgħu dan u tafu li fil-grupp ta' livell li għal produtturi tal-ħalib qed inħarsu għal ċertu modi għaqlin kif nistgħu ntejbu din is-sistema il-biodiversità naqbel bisħieħ li din hija importanti ħafna u għalhekk aħna inkludejna l-biodiversità fil isfidi ġodda meta qbilna dwar il-house check tal-pak f'Novembru tal-2008. Din hija ta' priorità għolja u lek naqbel bisħiħ mal-kummenti li għamlet il-membru onorevoli. Fuq il-miżuri nistaw nużaw lodot kolla kollha disponibbli għalina iżda inizjattivi ġodda ma jistawx jiġu prezentanti mill-Kummissjoni. Intom konxi ta' dan u konxi ta' din il-problema. Għalek nittama li nkun nistaw naraw il-Kummissjoni ġdida malajr kemm jista' jkun. jiena tassew sodisfatta li il-Parlament Ewropew issa ħajkollu r ruol tiegħu bħala attur importanti għal ġejjini. Il-Trattat tal Lisbona introduċa il-kodeċiżjoni u miex biss kodeċiżjoni fuq il-kwistjonijiet agrikoli iżda wkoll fuq il-budget. Għalhekk hawn intom ħajkolkom influenza ewlenija fuq il-possibilitajiet kif ukoll fuq il-, -possibilitajiet, il-possibilitajiet budgetari għal settur agrikolu għal periodu wara l-2013. Forsi musse nixida f'din il-kariga iżda hemm nies li qed jafdaw fuqkom meta tieħdu responsabilitajiet ġodda għas settur agrikolu. Grazzi, Sur President. Grazzi. Wasalna fit-tmim ta' dibattitu tagħna u issa nistgħu ngħaddu għad domandi orali dwar il- Tawa development, development round u issa ser ngħaddi il-kelma lill-awtur eh, ta' din id-domanda sur Marera għal ħames minuti.